ta' dawn it-tip u kwistjonijiet li seħħu fuq il-post. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kommissarin Hedegaard. Grazzi ħafna, Kommissarju Hedegaard, biex nalqu dan id-dibattitu għanna sitt mozzjoni ta' rezoluzzjoni li treskom il-gruppi politiċi li sijar il-PPL, Hodor, l-Alde, l-SND, il-GUE u l-NGL e u dan item id-dibattitu. Il-vot ser iseħ wara id-dibattiti tagħna. Tawar l-ofsenar il dibattitu li jmiss huwa l-kwistjoni tal-libertà tal-espressjoni f'Bjelarussja, mod partikolari l kas ta' Andrej Poskovut. Naddi l-kelma l eh, sur Kelly għal-minuta. Pani komisarz, szanowni państwo, cieszę się, że pan... Jak jożba. Komisarju, seniori, kuntent najt li sur in inħeles mill-kustod, eh, min taħt kustodja nar is-sibt Iżda l-kwistjoni ta' libertà tal-espressjoni fil-Belorussja mhix kwistjoni magħluqa ma nal-eċċem nafu li hemm kwistjonijiet politiċi marbuta ma' dan u ta' sekwit dispożizzjonijiet tal-liġi jintużaw biex jippersegwitaw lil dawk li jiddefendu drittijiet ta' libertà tal-espressjoni u hemm bżonn li nħarsu l-libertà tal-espressjoni, din hija wieħed mill-pilastri tal-demokrazija. Il-libertà tal-espressjoni bħala prinċipju qed jiġi mkasbar fil-Bjelorussja. U f'każijiet bħal sur Poċebut qegħdin jintandaw kastigi penali u jiġu persegwitati proprju minħabba dan. Rridu nseħħu nsejħu biex il-priġunieri kollha ta' kuxenza jinħelsu minnu fih. Grazzi, Sur Kaċmarek. Issa għanna l-onorevoli Luna Ċek għal-minuta. President, Komissarju, Sinjuri, konna sorprizi mod pozittiv sa ċertu punt li l-fat li s-sur poġobuk nħeles nar is-sibt. Iżda kif għal il-kellim ta' qabli m'hemm l-ebda mod li aħna staw nkunu sodisfatti bis-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u libertà tal-espressjoni tal-ġurnalisti speċjalment u anke tal-oppozizjoni, tal-avukati, attivisti oħrajn fil-Belorussja. Kien hemm bosta kritika tal-fatt ta' kif is-sur Lukashenko timexxi pajjiżu li hija kważi dittatura u naħseb li hija l-aħħar dittatura li għandna fl-Ewropa. Dan għandna ngħiduh u naħseb li l-Parlament Ewropew kuntenta ħafna li qiegħed maqud f'din il-kwistjoni kontra kunikwa tip ta' libertà ta' espressjoni li tiġi mkasbra f'pajjiż Ewropew. Fir-riżoluzzjoni tagħna qegħdin nitolbu mill-awtoritajiet tal-Belorussja li kwalinkwa forma ta' pressjoni u ta' kejs tiqaf minnu fih, tkun fuq ġurnalisti, nies li jaħdmu fil-mezzi ta' xandir, avukati jew attivisti oħrajn u li kulħadd jinħeles minn dawk li huma preġonieri tal-kuxenza. Din hija l-Ewropa, l-Bjelorussja hija parti mill-Ewropa u l-takkis tal-libertà tal-espressjoni m'għandha l-ebda f'post hawnhekk fl-Ewropa. Grazzi. Vielen Dank, Kollegin Lunacek. Grazzi, Signora Lunacek, issa żewġ minuti l-Onorevoli Xaħke. Grazzi, President, Kommissarju, kollegi, anki jekk sur Poġebu kien ħeles eh, f'pajjiżu xorta eh, eh, jiġi akkużat minħabba libell li xekluh mill-attivitajiet ta' ġurnalizmu u bħala minoranza fil-popolazzjoni tiegħu. Mhux l-unika wieħed, is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem tal-drittijiet ta' soċjetà tal-ġemma u ta' organizzazzjonijiet tal-mezzi ta' xandir qegħdin jiġu mkasbra u situazzjonijiet qed tmur għall Il-libertà tal-espressjoni speċjalment fuq l-internet qiegħda taħt pressjoni reali u dan qed iseħħ sfortunatament blajnuna ta' kumpaniji bażati fl-Unjoni Ewropea li sportaw it-teknoloġiji tagħhom fil-Bjelorussja biex jiffaċilitaw din dan it-takis. Dawn l-affarijiet u pressjoni minn teknoloġiji bazati hawnhekk fl-Ewropa tintemm. Hija l-aħħar dittatura li għandna fl-Ewropa rridu nibdlu l-affarijiet ta' fuq biex bekk ikun hemm demokrazija fil-Bjelorussja. Grazzi. Rridu nappellaw l awtoritajiet tal-Bjelorussja li mhux eh, mhux taw merħba fil-taħdidiet tal-viċinat tal-Ilvant eh, mal-Ewropa. L-impenn ta' Bielorussja xorta għadu taħt kondizjonalità kbira u l-autoritajiet tal-Bielorussja rridu jimpenjaw ruhom li ħarsu stat ta' drittu dritti tal-bniedem kif jgħidu ma stess fid-dikjerazzjoni tal-summit tal-sobija tal-vant tal-2009. Sadan it-tant irridu nkomplu nħadnu rruħna ma' dialogu għall-organizzazzjonijiet fuq il-post biex ikun hemm aktar kuntatt eh, fuq il-post Kwalinkwa tip ta' tkazbir ta' drittijiet tal-bniedem, tal-opinjoni, tal-ġema tal-espressjoni rridu jiġu mħadna u rridu neħu il-xkil fuq dan l-affarijiet. Er, dawn id-drittijiet huma l-ġebla ta' xoka ta' demokrazija u hemm bżonn li jiġu rispettati mill-awtoritajiet ta' Bielorussja. Irridu mmexxu sanzjonijiet u nżidu l-isforzi tagħna biex is-sanzjonijiet li hemm fil-seħħ jiġu mforzati u biex ikunu biss fuq il-karta ma jsiru realtà. Grazzi.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 qed nisimgħu li nies qed jinżammu taħt kustodja sempliċement għax jitkellmu kontra il-President u nistgħu ngħidu wkoll frankament li sentenzi ta' sena il-ħabs għedin jinetaw minħabba li titkellem kontra l-President f'dan il-pajis. Din hija sinjal ta' djufija, mhux sinjal ta' saħħa. U għalhekk rridu niżguraw li drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-Bjelorussja jinżammu, jiġu rispettati. Andrej Poċobut huwa wieħed mill-ħafna li ibatu minn din is-sitwazzjoni u għalhekk aħna sodisfatti li tresqet ħafna kritika minn naħa tal-Ewropa fuq dan il-każ, anke fuq l-internet fuq ħafna siti kien hemm ħafna kritika li waslet biex jinħeles daqshekk malajr. Hemm minn tal-inqas 13 il detenut politiku ieħor li qed jistennaw li jinħelsu. il detenzjoni ta' nis eh, bħal dan huwa approċċ eh, aħrax ħafna. L-Bjelorussja ma' mal-liġijiet tagħha stess li ma jistax ikun possibbli jippermettu xi ħaġa bħal din isseħħ. Il-laqa tal-affarijiet barranin fuq kwistjoni bħal dan tridu jarfu dan fattu jqajmuh fil-laqat. Grazzi, issa jmiss l-onorevoli Maxtalka. Grazzi President, nishtiq nisiħab ma dawk qabli li l-lum semmaw il-fat li ħafna li għati defendu ħafna dritti tal-bniedem u ma tinżammu taħt priġunieri ta' kuxenza. Hemm bżonn nituhom protezzjoni. Iżda l-approċċ selettiv tagħna ma jirreflettix in-nuqqas ta' ħin li għandna. M'għandniex nisottovalutaw il-perikli li qed jaffaċċaw dawn in-nies. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar qegħdin jiksru l-liġi, ma nistax inkunu selettivi fil-każijiet ta' drittijiet tal-bniedem, ma rridux noħolqu tensjoni u konflitti bejn pajjiżi li mbagħad jista' jwassal għal sitwazzjoni aktar allar. Illum qed nitkellmu dwar Andrej Poċobut jiena nibża li l-membri tal-Parlament Ewropew qegħdin jinsow li hemm drittijiet oħrajn ta' dissidenti oħrajn. Ma tasbux li huwa ta' periklu li dawk li eh, zvelaw sigrit politiku set jiġu kriminalizzati? Grazzi. Grazzi ħafna. Surpassed blue card. Taċċetta mistoqsija ma t-surpassed. Iva, kjoċbak. Jina nishtiq insaqsik. Meta għadin nitkellmu dwar l-ambasċata Belorussja fi Praga dina kienet faħret il-presidenza u qalet li kellha attitudni pożittiva ħafna Belorussja. Inti x'taħseb minn dan kollu? Kollega Mastarka. Grazzi. Jina, mux il-kellim ah, fi sem president Klaus. Grazzi, Sur Mastalka, issa l-axħar awtur, Sur Migalski. Grazzi, President, Signori. is Xaka kalla raġun meta qalet. Il-Sur Potter Pult ma kienx inħelles imma sempliċement ħallew jitlaq sakemm tkun għaddejja il-kas il-qorti xorta du jiffaċċja sa' seba' snin il-ħabs is-sur Repo qal u kellu raġun illi għatem 13 persuna oħra illi għazzardaw japponu zil aħħar dittatura Ewropea ma ninsawix din. Għaliex qiegħed fil-ħabs Pozzoburt, għax huwa għaxu għax huwa parti fil- -ħabs, l-oppożizzjoni xwa ġurnalisti ma mhux għalhekk biss għax huwa wkoll ġurnalist kornaġġuż u dan kien wis għal President Lukashenko. Ta' xiex inluħati b'attribut tal jagħmel xollu sew dak xiex u il-mistoqsija jessa jekkux aħna qegħdin nagħmlu xollna sew jekkux qed nagħmlu biżejjed għax dejjem ħajkun hemm xi ħadd jew xi grupp f'din il-kamra illi ma jżommux l-istess linja politika. Aħna nużaw eh, sistema ta' premju kastigi rridu niddeċidu għu se nużaw wieħed jew liħor għal tul ta' żmien. Il-problema hi li ma jirnexxinniex qatt nżommu l-istess linja meta affaċċjati bir-reġim tal-Belarusja grazzi ħafna sur Migalski mal issa daqshekk awturi u ħanisimgħu il-kellima fis-sem il-gruppi politiċi. Grazzi President, sur Silvestri l-ewwel aħna Erġajna qegħdin hawnhekk biex ngħidu li hawn innuqqas ta' espressjoni fil-Belorussja, pajjiż li l-Unjoni Ewropea għandha rapport maħu relazzjoni tal-ġirin. Issa dan il-Pollak għandri Pabut qed sa ħames snin ħabsa li xqalu li tkellem kontra Lukashenko. Dimmix l-ewwel ġarba li ġriet li ġrat s sena l-oħra għamel xhur il-ħabsa li ukoll kien ikkritika l-President. Issa situazzjoni fil-Belorussja il-libertà ġiddeja maħnu għarajna nis li protestaw b'mod paċifiku li wkoll ġew arrestati kien smajna każijiet pereżempju ta' tortura l-aċċess għal sptar u għajnuna medika mhix għattinata U dawn huma affarijiet li jdu inżommuhom f'maħna speċjalment meta nkunu qegħdin nitkellmu eventwalment dwar tkabbi ieħor tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Is-sur Geringer Dozenben. Li nħonqu il-libertà tal-espressjoni ħaġa normali fil-Bielorussja. Fl-2011 rejna madwar 95 ġurnalist illi inżammew arrestati u 13 minnhom spiċċaw il-ħabs. 21 ta' xarġi arrestat Andrzejs Poċubut. U qed jiġi akkużat blibel. ibel Avaljaw nħeles fit-30 ta' ġunju il-kas għadu għemmek, Il-kas kontriħ zam, u xorta qed jiffaċċja snin il-ħabs, għalhekk jiena nappella l-awtoritajiet ta' Belorussja biex jibdaw jonoraw artiklu 24 tal-Kostituzzjoni ta' eh, Belarus li tigarantixxi libertà tal-kelma ċittadin. Vielen Dank, Frau Kollegin Gering de Odenberg. Es folgt Herr Kollege Tenok. Grazie ħafna, is-Sur Tanak. Il-kas ta' dan il-ġurnalist u attivist Andrej Poshobut qed iżid iktar il-paran e- e- e- il-paranoja tal-reġim. Dan għadin jgħidu illi tkellem kontra Lukashenko f'artiklu u dak li huwa meqjus bħala diskussjoni leġittimu fil-proċess demokratiku fil-Belorussja le ma jiswielek house arrest u sentenza sospiża. Mem lebda dispożizzjoni ta' s-sat ta' dritt, memx laqas ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem bażiċi. Naħseb illi aħna rridu nżidu pressjoni sakemm Lukashenko jirtira, jirriżenja u nibdew ikollna il-demokrazija f'dan il-pajjiż. Ma rridux Kuba oħra fl-Ewropa dejjaqna sa. Vielen Dank, Herr Kollege Tenok. Es folgt Herr Kollege Murphy für eine Minute. Grazzi ħafna Sultana Kristur Murphy. Sabiex id-dittatorja ta' Lukashenko jibqa' gran Fatma l-poter, dawna jmorru kontra kull minu involut f'xi tip ta' kritika, ġurnalistika, kull min jiddefendi drittijiet tal bnidem u kull minu involut f'xi tip ta' attività ta' trade union. It-tensjoni u s-sur Bialeski jider u koll f'dan Eh, fil-kastijaw għandu jinħeles immedjatament, specialment fl-imkien ma daw kolla u koll li jitkelmu kontra reġim għanna bżon ta' marinatorium fuq l-esekuzzjonijiet il-pena kapitali u koll. Aħna irridu natu l-appoċ kollu tana li ċittadini ta' Belorussja irridu nibdew niddefendu l-interess tal-pena popolazzjona ta' popolazzjoni iridu liberalizzazzjoni tal-ikel bażiku u idu naċċertaw li ġit il hemm jiġi użat favur il-popolazzjoni kollha kemmi u mhux favur biss elit żgħir. Grazzi, kollega Murphy. Sur Paxka kjoġbak. Grazzi, President, Kommissarju ħafna drabi fid-dinja mexejja li m'għandhomx l-appoġġ tal-popolazzjoni jaraw x'jistgħu jagħmlu biex jibqgħu fil-poter. Iktar ma n-nies iridu jkunu jilħelsu mill mexejja tagħhom iktar il mexej kollu juża sistema ħarxa biex jibqa' hemm. Il-ġurnalisti u l-kritiċi ħafna drabi jkunu l-ewwel vittmi tagħhom għax huma jitkellmu fisem dawk li jixtiequ l-bidla politika. Il-gvern bħalissa nkwetat minħabba l-elezzjonijiet parlamentari li dal-waqt ikun hemm fil-Belorussja Lukashenko u n-nies li appoġġawh huma premjati tajjeb minħabba Eh, ix-xogħol li jagħmlu u jekk jinbidel il-gvern, ovvjament jitilfu l-pożizzjoni privileġġati tagħhom għalhekk xejn ma jiddejqu milli jabbużaw mill-liġi u jippruvaw ibezzaw lil kull minnu kontra. Għalhekk issa l-qorti tkun idea opportunità tajba biex nuru illi eh, dan it-tip ta' aġir mhuwiex aċċettabbli. Grazzi sur Paxka daqshekk issa kellima għal gruppi politika se nitkellmu nduru għal kellima individwali. Is-Sinjura Jakosari, jiena ħafna drabi l-tqajt ma' priġunieri politiċi mill-Belarusja l-tqajt ma' ġurnalisti bħal dan il-każ, il-tqajt ukoll koll ma' attivisti ta' trade unions, ħafna membri ta' partiti u koll li spiċċaw fil-ħabs, mux suppostan ikollna um, ehm, prigjonieri politiċi fil-Europa ma' situazzjoni ta' dritti ta' bnida fil-Belorussja sejra l-lar u għalek l-Unjoni Ewropea għanda tkun aktar attiva, għanda tkun iktar dinamika u iktar konsistenti fl-azzjonijiet tagħha. Aħna bħalissa fil-proċess li nħejju għallaqa tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin fil subija tal-vant u għalhekk idu nużaw din il-laqasa biex impoġġu dan il-punt fuq l-aġenda tagħhom jdu aktar appoġġa studenti għażżażaħ li jixtiequ kieku jivvjaġġaw u jistudjaw fl-Ewropa illi Imma il-gwenjera bħala dana bħala il taħriġ ta' tivisti ġodda. Grazzi ħafna issa il-proċedura KHDI għadda ħafna iktar nis li xtuq jitkelmu mill-li mista nippermetti u għalek id-deċidejt illi dawk li ma tkellmux fil-diskussjoni ta' qabel jina taw iċ-ċans li jitkellmu issa nittamaw irtif mwad il-ħagġa nibda bil-ewwel bis-Sur Grazie Grazzi ħafna, President. Il-ġimgħa l-oħra meta risaq l-riżoluzzjoni sur Paċobut kien għadu fil-ħabs issa nħeles. Għalhekk nixtieq ngħid kentejn dwar is-sur Paċobut għax nafu personalment u ġiżurni fil-Polonja. Huwa bniedem ta' ċertu integrità. midem kapaċi li jemma bieċa xol tajba ħafna fil-Bielorussja fil-kapacità tiegħu bħala membru tal-Unjoni. Unfakarkom ukoll fadam miħnik. Bħal fi żmien il-komuniżmu u miħnik l-istess jiġri fil-, fil- fil-kas tal-Bielorussja u l-Paxobut l-istess kif ġara fil-komunizmu u għalek jina nitlob l Belorussja biex ma jibqawx jaksu l-membri tal-oppozizjoni. Grazzi, Sur Protasevich, il senadu sur Miċek. Grazie ħafna, issa ħan nisima wara rizoluzzjoni ħra fuq il belarusja ma bla senzi, Lukashenko ma jimpurtax. Imma forsi, min jaf, forsi, da sinjali li għadin nibatu l-Belorussja, u mandiġ dubju illi għadin jirċevu għam daw sinjali fil-Belorussja. ħajkun hemm ħafna nies madwar il-President Lukashenko, pri nies illi ikeċċu lil dak kull li ieħor mill-kariga tagħhom għaliex jaħdmu fl-oppożizzjoni għax jiġġieldu għad-drittijiet tal-bniedem. Nies illi ikeċċu l-istudenti mill-universitajiet, min jaf forsi daw in-nies jindunaw li aħna eventualment ħan niftakru fihom u mhux ħajjiġu skiing fl svizzera mhux ħajjiġu fuq il bajiet Spanjoli u forsi xi darba jkollna elezzjoni demokratiċi. Kult Frau Kollegin Isaja. Sur Saja. President, il-Belorussja għal darba oħra tinsab fil-lista ta' diskussjoni u d-dibattiti ta' l-urġenzi. Dinja violenza kontra ċittadini u kontra il-ġurnalisti u il-gazzetti, il-ġurnalisti għet nitkellmu fuq u għawnek kemm il-darba i-kritika fl-opinjoni tijaw. kellu wkoll sentenza sospiża ħabs minħabba kommenti kritiċi kontra l-President. Dana għanna u wkoll priġunieri politiċi oħra bħal pereżempju bħal-ħadok li għadu hemm fil-ħabs. Għalla kina nitlob kummissarju biex tagħmel l-almu tiegħek sabiex dawn il-priġunieri jinħelsu. Grazzi Sinjura Assaja Ħassassu Robert Mayer. Grazzi President. Andrej Paċibut iqajjem il-punt tal-libertà tal-istampa fost affarijiet oħra aħna nħossu illi din hija xi ħaġa importanti ħafna kwalunkwe demokrazija. Nasab li jissa wasalna għad-demokrazija, pero dana mux proċess faċli. Ir-reazzjoni ta' ċertu politiċi fl-Ewropa Iġdu noqdu attenti ħafna x'inhuma speċjalment jekk qegħdin indaħlu fil-politika ta' pajjiż ġar tagħna, speċjalment ukoll meta qegħdin naraw kif qegħdin jimxu daw, aħna jdu noqogħdu attenti u manħars nħars ma nkunux faċċoli meta nkunu qegħdin nitkellmu dwar libertà tal l-istampa meta nitkellmu x'qed jiġri pereżempju fil-Peninsula Arbija nalqu għajn waħda fir-rigward tal- Libertà tal-stampa taċċetta Blue Cards Robert Meyer Iva. Grazzi ħafna, di mistoqsija fil-qosor ma stajx nifhem eżattament mill-intervent tiegħek jekk inti tappoġġax il fat li s-sur paċobut qiegħed fil-ħabs jekk inti kontra, jew inkella tħosċi li din hija xi ħaġa interna l-Belarus li m'għandniex nindaħlu, jew taħseb li hija biċa xogħol tagħna li nindahlu. Forsi Inti għalakka qed titħallas biex tiġġiela tan-nies bħassur paċobut? Is-Sur Obermeyer. Grazzi skur Migalska dik il-mistoqsija. Diffiċli biex dispjega li l-nifsi f'minuta imma din hija ħaġa li tikkonċerna il-Parlament Ewropew l-MPs imħasba majna li ħassibni huwa li irrid ikollna bilanċ fl-evalwazzjoni ta' dawn il-ksur tal- libertà tal-bniedem jew tal-istampa x'pajjiżi oħra. Isna nittolerawha miżjed l-affarijiet, speċjalment ma' pajjiżi kbar. fil belarusja naħseb li rridu ngħinu l-Belorussja fit-triq tagħha lejn id-demokrazija. Idu kunu sensittivi ma ninsewx ukoll dwar in-nies tal-Belorussja. Idu attenti. Grazzi ħafna Robert Bermajer issa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 bil-proċeduri mhux demokratiċi tagħha ġifieri li jarrestaw in-nies poġġhom il-ħabs u qed tinjora il-messaġġi li nabatu aħna. Għalhekk jiena nixtieq nitlob l-Subija tal-Vant u l-Ministri ta' din is-Subija tal-Vant sabiex jirrevedu il relazzjonijiet li aħna għandna mal-Bjelorussja. Irridu nikkonsidraw il-fatt li il-Belorussja qed tkompli tinjora dak li ngħidu aħna u qed tkompli tikser id-drittijiet tal-bniedem. Il-Belorussja trid tifhem x'qed nippruvaw ngħidulhom grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Kolaska Bobinska. Grazzi ħafna, Sinjura Kolaska Bobinska. Issa l-aħħar kellim is-Sur Tunen Hohenstein. Iva, fil-fat aħna il-bira irrifjutajna l-akta u dan minħabba l-fat li ċertu kwistjonijiet kienu għadhom mhux ċari. U uħut minna ħassew li edin eh, inxeklu eh, il-libertà il ta' min juża l-internet u din kienet deċiżjoni diffiċli. Iżda aħna għamilni għadni għadni id-deċiżjoni għaliex il-libertà tal-mezzi tal tax-xandir u tal-informazzjoni xaġa importanti għalina u wisset nitolbu l-Belorussa li tagħmel bħalna. Dak li qegħdin jagħmlu l-awtoritajiet tal-Belorussja hija huma ħażin. U dik li nistaw faħruha hija l-attitudni ta' din dan ir-raġel ta' integrità Andrej Poċobut. U delegazzjoni toħra fil-Belorussja għana nitolbu is solidarjetà u l-appoċ l-istituzzjonijiet Ewropej kollha għal-jum. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin. Grazzi ħafna, Sur Tunun Tonenschein. Mela b'dan il-mod laqna l-proċedura ta' catch tiegħi u issa biex jagħtala id-dibattitu il-Kummissarju Hedegard. Grazzi il l-Russja dal-waqt ħatmura l-elezzjonijiet parlamentari għalhekk dan id-dibattitu huwa verament faqtu għaliex aħna lkoll nafu li l-ħelsin tal-espressjoni huwa element essenzjali għal kwalunkwe eh, kampanja elettorali ħilsa għalhekk jiena naħseb li huwa vera tajjeb li għandna qed nibatu dan il messagġ ċar f'dan il-mument. Ir-rappreżentanta Olja Catherine Ashton għadha mħasba dwar il-fatt li il-drittijiet eh, tal-bniedem, il-stat ta' dritt u prinċipi demokratiċi għadhom mhux qed jiġu rispettati fil bjelussja Min april meta ġew meħlusa żewġ persuni eh, importanti għat ma ma kienxem iżjed eh, ċaqliq minnaħat tagħhom u dawk li fil-fadġew meħlusa għadhom qed jiġu repressi. Anzi, fil-ġemat li għaddew rajna intensifikazzjoni tal-politika ta' repressjoni kontra dawk li jisemmu leħenom, partikolarment permezz ta' sentenzi kif ukoll multi amministrativi. Għalhekk il-Baronessa Ashton il-ġimgħa li għaddiet ħabre għalet bitħassib tagħha tal-atti ta' ta' fastidju li qed isir għal persuni li huma membri tal-mezzi tax-xandir. Il-libertà tal-mezzi tax-xandir għadha mxekla fil-Bielorussja u ġurnalisti indipendenti ħafna drabi qed jiġu mirati mill-awtoritajiet. L-istqarrija tal-kellim tal-rappreżentanta Olja Ashton kienem referenza speċifika għal ġurnalist Andrej Poċobut li minħabba l-attivitaj ġurnalistiċi tiegħu għal darbaħra ġi akkużat li tjamel libel kontra l-President. Aktar kmieni din il-ġimgħa is-sur Poċobuk Poċobut ġi meħlus iżda sissa l-akkużi kontra ma ġewx imneħija. Akkużi oħra jinkludu is-sentenza ta' ġurnalist ieħor 15 ġurnata ta' arrest amministrativa tal-li eh, da fil-pubbliku. E kif il-Belorussa teħtejja għall l elezzjoni parlamentari ta' settembru hemm klima ta' biża f'dan il-pajjiż fejn espressjoni politika indipendenti u manifestazzjonijiet indipendenti mhumiex tollerati u il-ġurnalisti indipendenti mod sistematiku mhux qed jitħallew jagħmlu l-attivitajiet tagħhom. Għalhekk ir-rappreżentanta għolja għal dar boħra qed titlob lill-awtoritajiet sabiex ma jkomplux dawn it-tip ta' atti ta' fastidju lir-rappreżentanti tal-mezzi ta' xandir indipendenti, il-soċjetà ċivili u l-oppożizzjoni kif ukoll sabiex il-politiki li hemm bħalissa ta' repressjoni jiġu imbibdula il-membri ta' soċjetà kif ukoll oħrajn li jridu ehm, sforzi addizzjonali jien qed neħu gost li qed nisma' affarijiet ġodda millum hemm żvilupp ġdid għaliex il-Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Ġnus Maquda aktar kmieni llum adottaw Rizoluzzjoni sponsorjata mill-Unjoni Ewropea fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Bielorussja u kien hemm 22 vota voti favur tlieta kontra u 20 astenzjoni. U din ir-riżoluzzjoni b'mod ċar teġġeġ lil gvern tal-Belorussja li immedjatament u bla ebda kundizzjoni iħallu u jagħmlu riabilitazzjoni tal-priġunieri politiċi kollha u minn barra dan ir-riżoluzzjoni tistabbilixxi il-mandat ta' rapporter speċjali fuq il-Bjelorussja li ħadd jirrapporta b'mod annwali lill-Kunsill ta' Drittijiet tad-Bniedem kif ukoll lill-Assembleja Ġenerali tal ġusma Mauda. Jena naħseb li dan huwa suċċess ewlieni għall-Unjoni Ewropea li din id-darba kisbet numru ola ta' voti favur u inqas voti kontra fuq it-twaqif ta' dan rapport ir-rapporter e, eh, speċjali u dan meta mqabbel ma' situazzjoni sena l-oħra. Għalhekk is-sitwazzjoni hija serja ma' din naħseb li biċaħbar tajba, grazzi. Fin Dank, Frau Kommissarin.